Il-mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni li kienu adottati fil l-lum ħajkunu trasmessi lil dawk li huma indirizzati. Issa nista' nissospendi l sessjoni tal-lum u nawguralkom il-vjaġġ tajjeb lura djarkom. Grazzi.